Colleagues, I think we can start. We start with the... Kollegi, mela nistaw nibdew, nistaw nibdew bla adozzjoni tal-agenda. Kieġobkom. I've got a point of order. I'm... And the point of order, et nitlob spiegazzjoni għalfej il-punt tal-rapport tal-taxxan għali ġi post-post. Tista tajli? Iva ġi post-post għalix bħalma tafu Eh, l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Moskovici kellu jisir ġimali għaddit li għaddiet u kena nipposponu għaliex is-Sur Juncker ippospona l-avvis l-Sur Moskovici kien suppost eh, jispjega l-Komitat. Għalek, erġajna skedajna l-skambju ta' opinjoni ma' provajna npoġġuha eh, fuq l-agenda tal-lejla, iżda għal ċertu eh, membri, ħafna membri fil-fat, għallu li ma kienieċ skeda tajba li kunem la' fil-axija. Għalek, kena npoġġuħ fi slot eh, ta' komitat ordinarju mux addizjonali. U aħna sibna li l-unika possibilità tkun għada. Iżda biex namlu dan, aħna deċidejna mbagħad li nipposponu għasal ġimgħa diħla 15 ta' Deċembru u dan biqbin man-rapporter. Ġivi dan huwa dibattitu fuq ir-rapport ta' taxxa Posponiment ta' ġimgħa għal dan ir-rapport ta' taxxa U ma' segretarjat rajna li dan mhux ħajaffettwa il-ħinijiet ta' dan ir-rapport. Okay, so I can, can uh, I just raise a point because I'm actually Nixtieq inqajjem punt. Jina mħasba li dan il-kumitat ma kellix ċans titkellem fuq l-avvenimenti tal-ġimgħa li għaddiet, hemm ħafna affarijiet li qed għom, partikolarment dawk li votaw għalija, għalhekk nixtieq li jkollna l-opportunità ndiskutu dan f'dan il-kumitat kemm jista' jkun malajr grazzi. Uh, scheduled uh, uh, in 15 of December. Aħna skedajna fil-15 ta' Deċembru dibattitu fuq ir-rapport ta' tassazzjoni, mbagħad il-konferenza tal-Presidenzi ħatiħu deċiżjoni fuq il-kwistjoni ta' tweġiba aktar ġenerali tal-Parlament għal din il-kwistjoni ta' tassazzjoni. U ċertu gruppi kienu qegħdin jitolbu inkjesta ma' hemm id-deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti fit-sa ta' din il-ġimma, jekk minn iġtejr żbal, jew anka aktar kmini permezz ta' proċedura bil-miktub. Iżda hemm żewġ punti differenti. Dan huwa ir-rapport annwali tal-Parlament fuq it-tassazzjoni, u mbagħad issiew bil-konferenza tal-Presidenza tal-Presidenti ħad jieħu deċiżjoni dwar jekk hux ħajkun hemm għax pan ma tafu l-ekon ħadu orientat pozizjoni ta' orientament, imma mbagħad is jieħdu il-pożizzjoni ħarija. Isru Langen. Iva għandi kumment fuq suġġeriment għallaqa Massur Moskovici nar tnej fil Għax dan mux komdu, mux ħajr nixinna ek. Għalli xaħna għanna bizziet ħin għallaqat normali u kultant anka jispiċaw kmini. Għalek jena nishtiq nitlob lil president u anka l-istaff sabiex nassiguraw għanzi nitlob li ma għandkomx tamlu biss dak li għajdu l-kummissarji imma il-laqat li nkonna maħħom jimxu skont il-program ta' ħedma tagħna. Jiena ħadd nota tal-pożizzjoni ta' ċertu gruppi u aħna għannerġaw niskedaw fil-fatt tal-għada fil ħodu propju wara dan. Mhux ħasir il lejla imma għada fil-għodu bħalma sibu fl-aġenda. Tajjeb, mela l-aġenda ġiet adottata. Grazzi lil kulħadd. Issa għandi ċertu avviżi L-ewwel wieħed huwa fuq il-laqa konġunta tal-ikon e, nhar għada fit-tminja mal-Kumitat Empl, mal-Kummissarju Dombrovskis, Moskovici u Tisen fuq l-AGS u il-rapport fuq il-mekanizmu ta' allerta u ħahna nifukaw fuq dan id-dialogu ekonomiku u anka ħajkonna skambju ta' opinjonijiet. U biex nkunu nistaw nakkomodaw ħafna membri il-laqa ħassir ħankunu nafu eżatti li ma kamra l-lejla, wara laqa tal-lejla. Umbat il-simih pubbliku taħt l-SSM <clears throat> il-koordinaturi tal-ekon deċidew fil-laqa tal-25 ta' novembru li għandu jkun hemm tliet smieħ fil-2015 mal-President mal tal-Bord ta' Supervizjoni tal-SSM, smieħ pubbliku wkoll għal prezentazzjoni ta' rapport annwali tal-SSM u żewġ smieħ pubbliċi ordinarji kif insibu fir-regolament tal-SSM u il ftejm interistituzzjonali bejn il-Parlament u l-ICB. Is-smieħ annwali, anzi is-smieħ pubbliku tal-SSM ħajsir fil-31 ta' Marzu ta' sena d-dieħla u l-ewwel smieħ pubbliku għandna man id-data, it-tieni smieħ pubbliku ordinarju ħajsir fit-19 ta' Ottubru ta' sena d-dieħla. Issa xi aġġornament fuq trialogi, l-ewwel net għandna aħbar tajjeb ħafna fis-26 ta' Novembru. Il-tim ta' negozjati tal- Eh, tal-Ekon u l-Presidenza Taljana laħqu fuq regolament li jistabilixxi l-fond ta' investiment eh, fuq medda twila ta' żmien LTIF u intlaħaq ftejn politiku fil-preżenza anka tal-Kummissarju tal-Kummissarju eh, Jonathan Hill. Għalhekk nixtieq ngħid proset u grazzi lil kulħadd partikolarment l-Onorevoli Lamassur palma tafu Dan huwa vettur verament rilevanti ġdid għall investiment fuq meta twila ta' żmien kif ukoll grazzi għall emendi tal-Parlament aħna nkunu qegħdin nikkontribwixxu wkoll għall-implementazzjoni tal-pjan ta' investiment tal-2015 preżentat mis-sur eh, Juncker hemm mod kif nistgħu nipprioritizzaw l-użu tal-LTIF fil-qafas tal-pjan tal-investiment tal-Kummissjoni u dan jippermetti ċertu possibiltajiet għal eh, investiment fil-waqt li jkun hemm eh, investiment minimu sabiex ikun hemm għal ħarsin tal-investiment bħal eh, dritt tal-fidwa u drittijiet oħra l-investituri, rekwiżiti ta' trasparenza dwar l-allokazzjonijiet ta' investimenti jeltif, kif ukoll passoltu l-Kumitat Ikon se jiġi konsultat mbagħad wara il-finalizzazzjoni teknika tat-test. L-erba trialogi fuq id-direttiv, ir-raba trialogu fuq il- direttiva kontra l-ħasil tal-flus saret fil-25 ta' novembru fi Strasburgo din namluha eh, taħt ir-regola 55 eh, fl-imkien mal-Kumitat Libe il-sieda ta' beneficjarji, il-ħarsi ta' data, l-evalwazzjoni ta' riskju u ħafna punti oħra, elementi oħra li ġew diskussi. It-trialgu li jmiss ħajsir fis-16 ta' Deċembru wara nofsinhar. Waħna aħna qegħdin naħdmu flimkien ma' tim ta' negozjar ta' Lekon sabiex ikonna ċaqliqa pożittiva f'dan it-trialogu. Mela jiena nistanala il-la avviżi tiegħi issa nistgħu ngħaddu għat-tielet punt fuq l-aġenda tagħna il-smiħ pubbliku għal-ħatra tal-President tal-ESGAB, il-Bord tal-Pariri ta' Gvernanza dwar l-Istatistika Ewropea. Eh, ġifiri ħajkonna lil-Marti Hetemaki, nishtiq nilqaw tal-prezenza tiegħu jgħataw maħna. Palissa huwa il-Segretarju tal-Istat Permanenti tal-Ministeru tal-Finanzi fil-Finlandja u u kienu ukoll il- president tal-sottokumitat EFC fuq l-istatistika bejn l-2003 u l-2013. Dan huwa verament espert fil-qasam tiegħu bħalma tafu tal-regolament 235 tal-2008 l-Kunsil ħaj jażel wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni mbagħad il-Parlament eh, japprova n nomina Il-Kunsil informana dwar il-għażla tagħhom Eh, l-azla ta' sur Hetemeki u aħna issa ninsabu fil-proċedura ta' smih formali. Issa ħanaddi il-kelma immedjatament l-sur Hetemaki għal stqarrija eh, ta' ftuħ ta' 10 minuti Umbat, ikonna is-soltu eh, mistoqsija u risposta minna ħatana. Grazzi Sur Hetemaki, nerġan il-akawek fil-Kumitat tal-Ekkon u nadilek il-kelma. Thank you, Mr. Chairman, uh, and thank you for the committee. Grazzi ħafna sur President u grazzi lill kumitat tal-istudentuni għawek għal dan ismieħ. Fil-kumenti osra tiegħi ta' introduzzjoni ħan foka fuq kif nara ir-rwol ta' Eskab. L-ewwel net nixtieq nfakkar ir-raġunijiet għalfej eh, wasalna għat-twaqif ta' Eskab. Fl-2005 il konsil tal-Ekofin ikkonkluda li entità ġdida tal-livell oli tal-pariri tista' ittejjeb l-indipendenza u l-integrità u ir-responsabilità tas sistema ta' statistika Ewropea. Dak iż-żmien jiena kont membru tal-ECOFIN u il-President tal-Kumitat fuq l-Istatistika. U jiena ħdimt sabiex nwaqqaf esgab Ir-raġuni immedjata għal twaqif ta' Esgab kienet propju il- il-rapportar eh, ħażin serju mill-ħat tal-Greċja. U hemm ukoll argumenti oħra. Kien hemm tliet raġunijiet ewlenina fejn kien importanti li konna kodiċi ta' prattika komuni għall-istatistika u għall-awtoritajiet tal-istatistika Ewropej, entità li tkun tista' tavalwa u tirrapporta fuq l-implementazzjoni tal-kodiċi. U jena naħseb li dawn it-tlet raġunijiet għadhom validi l-lum. L-ewwel raġuni għal kodiċi u eskab kien li l-Unjoni Ewropea hija unika fuq il-fatt li il-politika tagħhom hija bażata fuq l-istatistika, pereżempju, il-tħul fil-budget tal-Unjoni Ewropea huwa miġbur propju fuq dan it-tip ta' data. U L-ispejjeż tal-budget ukoll huma bbażati fuq l-istatistika rapportati mill-awtoritajiet nazzjonali u il-regoli ta' politika ekonomika u supervizjoni tagħhom huwa bbażat fuq il-data ta' statistika. Jina ma naf blebda pajis fejn id-dejta tal-istatistika ikolla rwol tant essenzjali fid-teħid tad-deċiżjonijiet tal-politika. Fid-dawl tal-importanza ta' dejta tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea kien ċar li kien hemm bżonn li nassiguraw kwalità għolja ta' din id-dejta billi nitolbu li l-autoritajiet tal-istatistika jilħu ċertu livelli fl-istati membri kollha. It-tieni raġuni għal din il-kodiċi ta' pratika u Eskab hija il-fiduċa fl-istatistika mill-naħa tal-pubbliku tfiduċa fil-statistika nazzjonali mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mhix għolja daqskemm għandha tkun. Is-sena li għaddiet il-Parlament ta' pajjiż kbir tal-Unjoni Ewropea ħareġ rapport fuq il-fiduċa tal-istatistika uffiċjali. L-awtorità eh, tal-istatistika f'dak il-pajis huwa magħrufa għal kwalità għolja, iżda skont ir-riżultati tal-istħarriġ, skont eh, dan l-istħarriġ u r-riżultati l ħarġu il-fiduċa fl-istatistika hija baxxa. Meta n-nies eh, ġew mistoqsija jekk l-istatistika eh, tiġi pubblikata mingħajr eh, interferenza min-naħa tal-awtoritajiet, 59 eh, ma qablux, ġvil maġġoranza ma qablux li l-istatistika m'għandix intħil politiku. U anka jekk dan ir-riżultat jirreferi biss għal pajjiż wieħed, nixtieq nenfasizza li nuqqas ta' fiduċa fil-statistika uffiċjali hija problema ġenerali. Din hija problema serja b'mod partikolari għall-Unjoni Ewropea minħabba ir-rwol ċentrali li l-istatistika għandha fil-teħid fil deċiżjonijiet li għandhom x'aqsma politika. Hemm bżonn ta' fiduċa għolja fil-politika mhux ħajkun hemm eh, fiduċja fil-politika jekk fiduċa fil fl-istatistika li abbażi ta' homba tiġi deċiza l-politika. It-tielet raġuni għal kodiċi ta' polita prattika u eskab huwa għaliex il-prassi ta' statistika ma jaffetux biss ftit pajjiżi fil-fatt. Il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom ħafna xogħol xi jagħmlu dwar li jżommu ma' dan il-kodiċi. F'ħafna każijiet, it-titjib rikjest mandux bżon ta' rizorsi addizzjonali jew inkella xi sforzi kbar minnaħa tal-amministrazzjoni fil-fatt diġà sar ħafna ħafna progress iżda għatem bżon ta' ħitma addizzjonali. Meta tħejja l-kodiċi ta' prassi, ġi kien hemm xi diskussjonijiet fuq jekk għandu ikun vinkolanti legalment, iżda ġi konkluż li mhux mixtieq li nirregolaw il-prassi tal-awtoritajiet ta' prattika nazzjonali Dan l-approċ ta' soft law jenfasizza l-importanza tal-proċess ta' reviżjoni tal-pari u li wieħed iżomm mal-miri jenfasizza wkoll l-importanza tar-rwol ta' eskab. U rwol li eskab għandu dwar rapportaċ tal-problemi ta' statistika li jista' jkun hemm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. L-ewwel tim ta' ESCAP fil- struttura eh, ta' gvernanza ġdida tal-istatistika ta' l-ewwel rapport fl-2009 u dan identifika numru ta' djufijiet fil-gvernanza tal-istatistika. Per eżempju, ġibdinna l-attenzjoni għal ħatra u eh, għal proċeduri ta' ħatra u eh, tneħija tal-kapijiet tal-istituzzjonijiet ta' statistika. Insista il-kap ta' eskap insista li dawn il-proċeduri rridu jkunu separati minn mandati politiċi it-tim ta' bħalissa komplu żviluppa il-ħidma ta' Esgab Riċentement għamlet ukoll reviżjoni tal-pari estensiva fuq Eurostat. U dan ġi rapportat eh, lilkom minn Thomas Wiese ftit ġematilu. Jiena favur il-kooperazzjoni mill-viċin bejn ESGAB u l-Eurostat il-kooperazzjoni tiffaċilita l-ħidma ta' ESCAP fil-waqt li fl-istess ħin ma tikkompromettix l-indipendenza ta' ESCAP. Jina naqbel ma' rakkomandazzjoni ta' ESCAP fuq l-Eurostat li ġew prezentati lilkom mill-President eh, attwali. Mod partikolari ESCAP rakkomandat li l-arranġamenti għal ħatra ta' Direttur Ġenerali tal-Eurostat għandhom jiġu imnizla fil-liġi u rridu jkunu bazati fuq kompetizzjoni miftuħa Jiena membru tal eh, bord ta' Asla meta ġi maħtur id-Direttur Ġenerali ta' Palissa, il-proċedura ta' Asla kienet trasparenti ħafna u kienet ibbażata fuq evalwazzjoni ba' attenzjoni tal-kwalifiki professjonali tal-kandidati. Jina nittama li proċedura simili se tiġi segwita anka fil-ġejjeni, jina naħseb li xira li ninkludu il-prinċipi tal-proċedura ta' ħatra fil-liġi tal-Unjoni Ewropea rilevanti fil-regolament. Fl-aħħar net, nixtieq ngħid xi ħaġa preferenza għal dan il-kumitat, jina naqbel mal-president ta' Eskab kurrenti li l-Kumitat Ekon huwa alleat għall-Eskab. F'dan il-kuntest nixtieq nippreżenta idea sabiex jikkunsidraħ dan il-Kumitat L-idea għandha xtaqsam mal-fatt li l-kodiċi ta' prassi huwa strument ta' liġ soft law li l-effettività tiegħu jiddependi ħafna mill-pressjoni tal-pari u l-pubbliċità. Opinjoni tal-eska per eżempju fuq e, problema serja ta' gvernanza fi stat membru dwar l-istatistika jista' jkun ma twassalx għal azzjoni korrettiva iżda jekk dan il-kumitat jistieden lil ministru li għandu fideħ il-gvernanza sta' statistika e, f'dak l-istat membru jistidnu għal smieħ pubbliku għawek l-effett ħajkun ħafna gbar. Fil-fat anka l-possibilità ta' dan it-tip ta' smieħ mill-Kumitat Ekon jista' jaġixxi bħala deterrent effettiv għal gvernanza għal prassi ta' gvernanza ħażina tal-statistika. tal statistika Fil-fat bizza ta' attenzjoni pubblika minn dan il-Kumitat tista' tkun effettiva biex tevita problemi ta' ġejjini fil-qasam tal-istatistika. Sur President biex ikonna biżejjed ħin għal mistoqsijiet u tweġibiet minn ħat tal-Kumitat ħaniqafaw u nirringrazzja aktar attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Issa, eh, eh, anzi grazzi l-sur Hatemeki għal dan din isqarrija u għal proposta li sa ngħaddu mill-ewwel eh, għal mistoqsijiet kif ukoll għal proposta li qed tagħmel li ma titlobx arranġamenti legali ma forsi titlob xi arranġamenti formali fl-impenji ta' dan il-kumitat u l-użu tal-prerogativi tiegħu fil-qafas tad-dialogu u s-six pack u l-gvernanza ekonomika sabiex inkunu nistgħu nużaw il-prerogativa tagħna anka brabta mal-proċeduri ta' soft law. Tista' tkun idea tajba għalhekk aħna ħan ikkunsidraw b'attenzjoni kbira is-suġġerimenti min-naħa tagħkom. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lil kelliema min-naħa tal-gruppi politiċi l-ewwel kelliem huwa Burka Valls mill-PPE. Grazzi, qed nieħdu peċi li jkollna lilek sur ħetemaki qudiemna għandi żewġ mistoqsijiet għalik fl-aħħar terminu ta' tal-Parlament aħna għaddejna minn żmien biex inkunu nafu kemm huma importanti l-ista kemm importanti l-istatistika li toħroġ ukoll fil-ħin fil-ħin apposta anka li tkun tista' komparabli tista' telabora xi ftit iżjed <clears throat> fuq il-konkurenza tal-istatistika Ewropea u x'fejn hi ir-responsabilità prinċipali minna ħatijek f'din l-istatistika. Mbagħad tieni mistoqsija jogħġbok fil-rapport annwali hemm miktub li hemm sinjali li juru li il-mod ta' istituzzjonijiet Ewropej indipendenti mhumiex qegħdin eh, embedded eżatt fil fil-veduta Ewropea tista' tatina xi informazzjoni fuq daw li huma daw l-istituzzjonijiet li mhumiex biżejjed rappreżentati hawnhekk. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi ħafna u grazzi Sur Palz. L-ħaġa nixtieq inwieġeb mistoqsija fuq l-interferenza Memx profiċari kolli nejt fuq l-influenza ta' autoritajt politiċi fuq statistika. Imma, ġeneralment, ikunem koincidenza per eżempju fil-bdil ta' gvern u l-bdil fil-istitut ta' statistika nazzjonali u dan jista' jwassal għal xi tip ta' suspett li hemm xi rabta bejn id-dinja l-interferenza politika u l-uffiċċju ta' statistika il-kondotta tal-istatistika. U da jiġi lura l-proposta oriġinali tiegħi. Il-ismiħ pubbliku jew il-biża ta' smiħ pubbliku jista' jkun deterrent importanti għal kull tentativ li jkun hemm għal interferenza politika fl-istatistika. Għanna eżempju ċar ta' pajis fej għanna provi ċari fuq ir wol tal-kap tal-Istitut ta' Statistika li issa għandu qoddiemu eh, akkużi kriminali hemm proċeduri kriminali għaddejja huwa diffiċli ħafna biex qisu wieħed jinfluenza minn barra. Qed nirreferi wkoll għal kap tal-Edstat l-kap tal-Awtorità ta' Statistika fuq dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek fuq il-koerenza tal-istatistika Iva, ah Iva, għandek ċans. Mela, dak li importanti huwa il-komparabilità tal-istatistika matul il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kollha. Ħafna titjib sar imma tem ċertu vojt li hemm bżonn jintela. Per, per eżempju fuq f'dak li għandu xaqsam statistika ekonomika u e, finanzjarja, il-Kumitat e, Finanzjarju Ekonomiku kull sena jipprepara rapport fuq kull punt e, individwali u skont kull pajjiż individwali. Grazie għet il-President, il-kollega għandu jagħmel mistoqsija qasira oħra u suppost għandu tliet minuti Mela, għal-grupp SND, il-kellim. Grazzi sur President, grazzi ħafna li għed fostna illum ħetema kif u lek li sbaħ xewqat fuq il-pożizzjoni probabbli futura tiegħek inti qed li li kon jista jkun qed mill imsieħba tiegħek mill-partners tiegħek, allura bħala president futur inti, x'taħseb li ħajkunu il fil konsil il-punti l-iktar deboli u dawk l-iktar b'saħħithom. U inti kif tixtieq illi eh, eh, tirrelata mal-Kunsill. It-tieni, il-kollega tiegħi u intom tkellimtu fuq statistika u aħna bħalissa din naħdmu fuq regolament 2023 speċjalment fuq il-kwistjoni ta' interferenza per ġiet imqajma imma l-istess ukoll għandu x'aqsam ma' direttur tal-Eurostat kif x'garanzija għandna li hemm trasparenza sħiħa fih dan il-Eurostat u li indipendenti mill-Kummissjoni Ewropea. U allura mistoqsija inti temmen li hemm garanzija tal-indipendenza tal-Eurostat u d-direttur tagħha li huwa direttur ta' Eurostat imma huwa wkoll direttur ta' diretturi ġenerali eh, tal-Uffiċċju ta' Statistika. Jien naħseb hija idea kbira li aħna norganizzaw smijat f'dak għandu xi sama kontiġi ta' kondotta imma minn diversi stati membri eh, qed inħossu s-sejħa li jkun hemm aktar eh, taħdidiet bejn naħa u oħra f'dak fid-dinja tal-istatistika hemm diffikultà fuq l-implementazzjoni tagħha u hemm min jgħid li f'dan din l-aġenzija mhux dejjem kienet kapaċi tisma' ħtiġi ta' madwara, allura kif jista' jkollna eh, dawn it-tip ta' smih mhux biss fost il-korp l-entitajiet nazzjonali manka fil-unitajiet kollha ta' statistika kif ukoll mal-Parlament Ewropew. Grazzi ta' dawk il-mistoqsijiet. L-ewwel. <clears throat> fuq il-punti dajfa possibli kif imtijena. U jina naħseb li ix-xogħol tal-leżgab ikun influenzat biss jekk l-eskab iwassal f'dak li għandu xaqsam ma' persuni għandhom xaqsam ma' governanza statistikali fost l-istati membri. U jista' jkun ukoll l-opinjonijiet u rapporti mill-eżgab ma jkollhomx influenza kbira jekk ma jkunx hemm attenzjoni kbira fejn dan il-Kunsill u f'din il-Kamra tal-Parlament Ewropew. Allura ħafna jiddependi fuq jekk il-messaġġ ikunx mismuħ u jina żgur li nkunu nistgħu li noħorġu b'rapport u opinjonijiet fuq is-sustanza. L-sustanza tkun tajba imma il-prova, l-iktar prova tkun fejn jekk ikun xem verament impatt fuq il-governanza statistikali u kif tiġi u l-messaġġ eh, tal-eskap kif jiġi riċevut. Anka minn dan l-istess parlament dwar il-Eurostat u l-indipendenza dan għandu x'jaqsam ma' regolament jien naħseb li il-punt kruċjali hawnhekk u anka din hija l-kodiċ ta' kondotta li tenfasizza il-ħatra u tneħħija tal-proċedura proċedura ġviri tal-kap tal-Eurostat u għonek kifet qabel l-importanti juba li l-proċedura ta' ħatra tkun trasparenti tkun miftuħa u bazata fuq kwalifiki professjonali. U għat li jien għandi fiduċja illi l għas ħassegwi u segwi dan it-tip ta' proċedura ta' ħatr ta' għażla fil-futur jiena nati parir b'qawwa li daw il-proċeduri jew il-prinċipji għandhom ikunu e, eh, imnizlin fliġi f'regolament biex bekk ikun legalment vinkulanti biex kun hemm proċeduri tajba. Dwar l-aħħar mistoqsija fil-qosor ħafna jekk tippermettuli. permettuli ir-relazzjonijiet bejn l-istati membri jien naħseb issa aħna għandna ħloqna x'forma ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri u l-Eurostat f'dak li għandu x'jaqsam mal-proċess ta' peer review li hija proċedura qawwija li permezz tagħha l-Eurostat l-Eurostat tevalwa il-prattiċi il statistikali ta' kull stat membru. Grazzi ħafna tiet il-President, et nitlob il-kollegi biex ma jamlux il-mistoqsijiet iktar minn minuta. Għax jekk tagħmlu mistoqsija b'żewġ fuq żewġ minuti, ovvjament il-kellim tagħna sul ħetek maki ikollu jdu miżjed u hekk mhux sewa mela għalli sejar l-Onorevoli Ozok. Grazzi ħafna, Sur President, eh, Sinjuri, jiena verament napprezza il-prezentazzjoni qasira u importanti ħafna tiegħek li turi ċerti kwistjoni li għandna qudiemna llum. Għandi xi żewġ mistoqsijiet nagħmilek skont inti il-kodiċ ta' kondotta dan huwa wieħed mill-ikbar suċċessi f'dak li għandu xi ma' statistika jew għandna ntejbuhom. In jew għandu jiġi studjat iżet mill-eskap. Jekk inħarsu lej sistema Ewropea ta' statistika, eh, aħna naraw li kien hemm eh, ċerti problemi. Issa fil-fatt kif nistgħu naslu biex ikunna livell aħjar illi nistgħu inserħu li jkunu ta' min iserraħ fuqha l-istatistika Ewropea. U għaliex fuq nota personali għaliex li jinti stess iddeċidejt li tapplika u tażel din il-pożizzjoni partikolari. Grazzi. Grazzi ħafna, Surrozzok. Rozzok. Għanna ntejbuh il-kodiċi ta' kondotta, jien naħseb li problema mhux jeda mal-kodiċi, imma kif nirrispettawh il-kodiċi u dan wassalni għattini mistoqsija kif intejbu il-kwalità ta' statistika li toħroġ. <clears throat> U jinkifet li stati membri kollha għat għandhom ix-xogħol xi jagħmlu biex jaderixxu sew mal-kodiċi ta' kondotta u kifettu ukoll jien li forsi affarijiet sempliċi bħal ħatra u tkeċċija, il-proċeduri ta' ħatra u tkeċċija ta' diretturi tal-istituti ta' statistika. Jiena naħseb li bażikament l-integrità professjonali u l-kapaċità meta jittejbu daw kun nistgħu intejbu l-kwalità ta' statistika li toħroġ U dwar l-aħħar mistoqsija tiegħek għaliex applikajt għal il pożizzjoni jien. Kifet? Fil-qosor ħafna, jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea hija unika f'dak li għandu x'jaqsam ma' kemm toħroġ statistika kemm hemm statistika fuq wara tat-teħid ta' deċiżjonijiet li jsiru il-two-packs, il-six-packs u l politiku kollha ekonomiċi. Dik hija raġuni waħda u t-tieni raġuni huwa li l-istatistika u l-fiduċja fil-istatistika fost il- in-nies fost il-poplu hija baxxa wisq fl-Ewropa u dan japplika mal-pajjiżi kollha mal-Unjoni Ewropea kollha u allura aħna għandna daw iż-żewġ affarijiet flimkien li huma importanti ħafna teħid ta' deċiżjonijiet u b'fiduċja baxxa fost in-nies tal-Ewropa, allura mhux ta' bxej illi l fiduċja fit-teħid ta' deċiżjonijiet u ta' policies mhix daqshekk kolja l-perċezzjoni tan-nies fl-Ewropa. Dinja dan huwa punt wieħed tal-istatistika imma rridu naraw l-istampa iktar kbir wiesa tal-istatistika. Grazzi jett il-President il-kellim li jmissa l-alde. Iva Grazzi ċe. Qed nieħdu pjaċir bi prezenza tiegħek sur Hetemaki. Aħna forsi mi hemm min jgħid illi aħna ma nafux naħdmu b'moħħna stess u aħna sempliċement insegwu r-regoli li natawna. Allura, xi tkun it-tweġiba tiegħek għal akkużi bħal dawn? illi aħna insegwu l-istatistika kważi eh, eh, bajnejna maluqa. Grazzi, dak li kontet najta unjakkuwa li hija xi ħaġa li aħna għandna bżonn nintejbu. L-intejbu fuq il-fiduċja u l-konfidenza fl-istatistika. Din hija xi ħaġa li hija mistennija mill-popolazzjoni. U hija mistennija minn kulħadd illi aħna jkollna teħita deċiżjonijiet ta' kwalità tajba. U f'ċertu sens din hija xi ħaġa bħal livell minimu illi intom tieħdu li min jieħu deċiżjonijiet jieħu deċiżjoni ta' kwalità għolja u din hija bbażata fuq l-istatistika din mhux li hija li hija kundizzjoni xi kundizzjoni kolli ngħid li wieħed isegwu l-istatistika eh, eh, bil assolutament blama il-kellim li jmiss fisem il-gwe. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, qed nitkellmu iżjed bit-termini astratti fuq iżjed fuq astratti fuq l-istatistika u naqbel bil-verifika li fuq bil-mod qed l-istatistika e- e- e- mill-istatistika tiddependi id-deċiżjonijiet li jaffettwaw il-ħajja tal-popli tagħna u inti tkellimt ukoll fuq il-fiduċja li għandu jkun hemm fl-istatistika l-ħtieġa tal-fiduċja, imma di mhix l-unika kwistjoni, hemm il-kwistjoni wkoll tal-assigurazzjoni li l-istatistika tkun komparabbli. Umbat għandek indikatur ta' statistika illi hemm ċerta kontroversja fuq. U li huwa statistika li ta' struttura tas-saħħa kif fem modi differenti kif wieħed jikkalkula dan. U trattat tal-budget li jnizzer regoli fuq dan li huma eh, stringenti ħafna li jgħidu li mhux sempliċement mod wieħed li tikkalkola in mod li bih dan jiġi kalkulat u hemm problemi li għanna zewċ metodologiji tista jissegwi xejriet fejn jista jkollok e, nuqqas tampiegi għat bejn 15 u 30% f'pajjiżi differenti u livelli ta' għat ma jkunux aċċettabbli allura l-mistoqsija tiegħi fl-opinjoni tiegħek hemm xi metodoloġi iktar konkreta biex verament nikkalkolaw il-bilanċ strutturali u mistoqsija oħra il-Sinjura Mattias, li taffetwa iċ-ċittadin u għadwar kif l-Eurostat tikkalkula dan tużaw xi metodoloġi differenti għax jiena naħseb dan huwa fundamentali għal ċittadini u ovvjament aħna għandna xejra li anzi l-interpretu li qed minn fuq ma, ma semax dan. Grazzi. Dinja mistoqsija li għandix taqsam mal-mandat ta' l-eskap. Imma jider li jina personalment interessat f'dan ukoll. U qabel laqam għet li l-president tal-grupp ta'kom li jina milt paper fuq din u din hija kwistjoni importanti ħafna u xi kliem xi ftit kliem fuq din jekk joġobkom. Hemm approċċi differenti biex naslu għal bilanċ strutturali u differenza edha dwar kif wieħed eh, jikkalkola eh, il-potential output u hemm ir-riskju li jkun hemm miżuri fuq il-bilanċ strutturali imma forsi semxie nixtieq ninna ħafna importanti fġieħ il-ħin li ma tantx għandna mhux se nidħol fuq dal-punt imma hemm xi ħaġa li nirrakkomanda li dal-kumitat eh, jidħol fiktar dettal. Skużawni tal-li qed Imint għandek xi preferenza fuq xi waħda mill metoloġiji il-mistoqsija? Iva għandi din opinjoni personali tijaj, mandiċ taqsam xej ma jizgab, jina l-Istati Uniti jużaw approċ eh, ċetu approċ biex jikkalkolaw eh, dan u l-mod li bieħ il-xejra fiskali ma tiddependix fuq iċ-ċiklu imma tkun iktar stabli. U r-riskju fil-metodu ta' statistika huwa li aħna nispiċċaw fiscal policy assessment u ħafna policies oħra. Imma din hija dan huwa suġġett li hemm bżonn li jkollu diskussjoni iktar twila. Grazzi imma jiena żgur ukoll ir-rapporter fuq il tal-governance review tkun interessata fuq das suġġett għax għalina huwa irrelevanti ħafna. Grazzi, il-kellim li jmiss u fissem il-ħodor. Welcome. Uh... Merħba. Anka minn ħatana. Nils, naqbel mux biss uh, il-rettezza finlandiza manka sens tomorizmu. L-iktar uh, idejat li huma isa rigorużi huma rigorużi l-aktar meta jiġu għan numri Mill-ewwel tista' tara li dan mhux eh, verek tħasslejn l porta Berlin jew eh, l-impjant eh, tan-nukleari fejn tant infaqna aktar minn dak li pjanat. Ma nafx li din ix ħaġa Finlandiża wkoll. Però komment sekundarju dan. Għandi interess fix-xogħol tal-grupp tiegħek u issa għandna Kif kontettajt inti regol iktar stretti ta' kalkular ta' deficit u dejn. Statistika fuq deficit u dejn. Ir-riżultat immedjat issa huwa li stati membri jivvintaw modi ġodda kif eh, jaħbu d-dejn u d-deficit. Is-Sur Juncker issa għandu l-verżjoni eh, ġdida kif jaħdem ikpoġġi fondi flus fondi ta' investiment ma joddux pala dejn u deficit dawn. Jekk tieħu ċertu riski, f'termini ta' shadow accounting dan mhuwiex mitqis anqas. Għal nixtieq nara kif il-komitat tiegħek jista' jikkontribwixxi sabiex dawn il-movimenti ta' dejn u deficit ikunu ktar trasparenti anka f'termini ta' shadow accounting u mod partikolari illi konna tassew responsabiltajiet ta' kontingenza jkunu viżibbli illi hija xi ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar il-pubbliku jrid taħallas għalija. Imma jidher illi jista din xi ħaġa b'xejn għal kulħadd. Tista' tieħum pen u tgħidilna li tikkonċentra ħut mill-riżorsi tiegħek għal din il-kwistjoni? Yeah, thank you, Mr. Keith. Grazie, Sir Giegold. Il-mistoqsija tiegħek kienet relevanti però hija barra l-ambitu ta' eskab. Għalkemm l-eskab suppost ukoll tirrapporta fuq konformità ma' l-kodiċen kam l-iksam output f'termini ta' statistika. Jekk jisin eh, il-mistoqsija tiegħek ngħid li dak li tajt inti huwa importanti ħafna. Ir-regoli li għandna ħallum pat fuq dak li għamlu gvernijiet u dak li rajna kien illi kif għamilt għamilt eh, referenza responsabilta u garanziji da mumiex mkejla la fiħdan id-deficit u lanqas fil- dejn eh, ġenerali. Ma rajniex zidiet hawnhekk imma minn naħa l-oħra qed konservazzjoni u wkoll l-assi tal-gvernijiet illi naqsu id-dejn net għal daqstant hemm żewġ naħat tal-munita hawnhekk. Huwa importanti li konna stampa realistika tal-bilanċi tal-gvern u tal-balance sheets tal-gvernijiet. U Eurostat reċentement publikat dokument fuq id-dejn net u dan jinkludi assi tal-gvernijiet u anka l-dejn termin ġenerali. Pero kifat fil-bidu, dan jaqbara l-ambidu ta' eskab. Ma hija kwestjoni pertinenti xorta waħda. Thank you. I don't see FDD speakers. Mawx eh, kellima mill-lider għal daqstant għal eh, għal jgħati il-kellima kapel, grazie ħafna. Fu rapport annuali meta niġu għal-governanza skab edha tajt li hemm nuqqas ta' trasparenza u indipendenza fot mill istati membri. Din li ħaġa hemm interferenza li għanti fil-kommenti ta' introduzzjoni tiegħek. Il-mistoqsija tiegħi jekk issir iċ-ċerta skap fil-ġejjini. Ser tagħmel sabiex niżguraw il-parametri li nsibu fiħdan il-kodiċi ta' kondotta jizgura li kunem trasparenza fl-uffiċċji nazzjonali ta' statistika xtib ta' inċentiv jista' joffri per l-Uffiċċji Nazzjonali ta' Statistika sabiex eh, naqsu l-tkeċċiet eh, minn portaxol n modernizzaw dawn is-sistemi ta' statistika. F'dal kontest forsi tippermetti li nressaq mistoqsija fuq il-kontroll. Jekk qed nitkellmu fuq eh, ġestjoni tal-kwalità tal-istatistika, irridu neverifikaw id-data disponibbli ta' ħanraw kemm hi preċiża u sissa Eurostat m'għandix setat pal dawn. Il-Code eh, of Practice provdi possibilità li wieħed jispezzjoni verifika data u statistika sabiex naraw kemm huma korretti Inti jixtieq tixtieq li kollok opportunità bħal din li tkun tista' tagħmel dan? Thank you, Mrs. Kapel. Grazzi, Sinjor Kappel. xol tal-eskab u li eh, toħroġ minn miftuħ il-problemi u t t-rapporta problemi kollha li kom il-dal-Kumitat u l-Parlament Ewropew anke l-Kunsill. il-possibiltajiet irrid jesplora problemi f'istazzjonijiet ta' statistika mhix responsabilità ta' eskab. Aħna rridu l-ent l-eskab għanżet dependi fuq Eurostat għal dan. Li tagħmel l-eskab u tirrapporta lilkom l kunsil ir-riżultati li joħorġu minn Eurostat u mill-peer reviews brabta mal-kodiċi u danu li nistaw namlu u kifet iktar kmini għedin naħdmu permezz soft ta' softwall u mhux qed naħdmu fuq prassi eh, kolanti legalment u teplu qed juża pubbliċità permett rapporti pubbliċi u opinjonijiet u nipprovaw li l-politikanti għom responsabbli għal governanza tajba fil-qasam tal-istatistika. Dan huwa l-punt ċentrali. Eskab mhux xi awtorità tal-pulizija, m'għandix awtorità u m'għandix eh, eh, awtorità tbiddel situazzjonijiet. Tista' tinforma u tirrapporta u tgħidilkom il-problemi x'nhom lilkom u l-kunsil ukoll. Grazzi. Bissur eh, Atemaki, grazzi lill kollegi għal kommenti tagħkom. Se jkollna diskussjoni qasira issa in kamera dwar ismiħ anka qabel il-votazzjoni li se konna da filgħodu. Grazzi Sur Hetamaki għal prezenza tiegħek illum tal-li weġib tal-mistoqsijiet tagħna. I have to invite all Nistiden biss il-membri ta' dan il-komitat u l-assistenti personali. L-oħrajn għandhom meħallu l-kamran kal ħaddiema tal-gruppi politiċi.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 Okay, we can start. Staw nibdew. Propose to have a very, very short exchange of view. I will... Skambju ta' opinjoniet sajjar, ma' l ma' l-koordinaturi u l-membru ta' grupp politiċi